ma jafux kienu qed jagħmlu f'26 ta' April tal-1986 imma huwa ġurnata 30 sen ilu eh, li tibqa' impressa fil-memorji tagħna. Tiftakru li f'dik li kienet eh, l-Unjoni Sovjetika fir-Repubblika tal-Ukrajna kien hemm reattur fi blokk erba tal-impjant nukleari ta' Ċernobil li esploda kien hemm eh, fil-fatt reattur illi saħan b'mod eċċessiv bil-konsegwenzi traġiċi li nafu fil-fat materjal radioattiv infirex fl-atmosfera, porzjonijiet kbar tal-Russja, tal-Ukrajina, il-Belorussja ġew mil quta minn dan minn dan sustanza radioattiva sal North Cape nafu li ħafna nies batew mir radjazzjoni u hemm ħafna oħrajn li eh, batew wara probabbilment eh, il-figura eżatta qatt ma nkunu nafuha. Però stimi eh, rigward il-konsegwenzi fuq is-saħħa u fuq l-imwiet ikkawżati ivarjaw. U x'inhu in-numru naħseb fl-aħħar mill-aħħar din tibqa' ehm, ħaġa traġika fil-fatt mijiet teluf eh, u stmat minn ħut illi tfaw vitma ħut forsi eh, jiftakru eh, il-ħaddiema illi fil-fatt taw semom u ma provaw provaw kemm jista' jkun jillimitaw dan l-accident naħseb eh, nafu għal dawn in-nies li l-affarijiet ma qalbux għall-ara. Ħafna minn dawn in-nies eh, dawn l-eroj eh, <laughs> ħalsu ħalsu bħajjithom. Kolli ngħid fir-reġjun mijiet tal-uf ta' nies ġew sforzati jħallu pajjiżhom rridu ħallu djarhom rridu jistabilixxu rwieħhom b'nadi oħra u l-lum il-ġurnata fil-fat eh, hemm l-art, hemm l xuħ raba li għadhom eh, affettwati anki ħafna mitfall eh, li jitwildu minn ġenituri jew kellha minn antenati minn dan ir-reġun għadhom b'disabilità, allura naħseb li din għadha problema attwali. Il-ħadd ta' faċilitajiet tekniċi ta' reattur Ummu l-belliliri eh, sarkofagu eh, li eh, fil-faġġi stabilita fl-1986 ħa jieħu sal-2017 biex jimbena fil-fat il-somma totali tkun bejn biljun u nofs sa' żewġ biljun. U ma li sati membri li ħajjer fuq il-pis, nasib li radjazzjoni u din il-problema kkawżata eh, tmur li l-in eh, minn kull frontiera u barra minn hekk nafu li iktar reċentament anzi finalment eh, kien hemm il-diżastru ta' Fukushima u naħseb li tamin li namlu analiżi ta' riskju. Barra minn hekk tilwima nazzjonali eh, fuq dan imma Insomma, naħseb illi eh, minkejja dibattiti kollha li jeżistu favur kontra l-enerġija nukleari, xorta rridu żommu f'moħħna illi dawn kienu diżastri u nemnu illi flimkien irridu niżguraw illi l-istazzjonijiet eh, nukleari illi għanna ikunu siguri u illi id-dmiri li għanna wara id-dizastru eh, ta' 30 sen ilu f'Ċernobil u dak iktar reċenti Fukushima dan huwa impenn li aħna rridu nieħdu b'sejjeta kbira. Grazzi ħafna, Sinjuri. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte diese Woche die Ehre, Ihre Signori, din il-ġimgħa għandi l-onur illi eh, nil-amana sura l-Kubazi eh, illi huwa l-President tal-Parlament eh, ta' li hija l-President anzi tal-UAE